suivant, j'ai quelques annonces à vous faire. Grazzi, a Bernardo għal punti limis l-autoritajiet kompetenti tal-Germania għaluli dwar l-elezzjoni ta' sinjura Aneta Kuvius li ħatiħu post s sur Klaus Heinelejner sa mill-12 ta' Martu tal 2014 skont l-artiklu 7 paragrafu 1 tal-att tal-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew Eh, suffraġġ universali u artiklu 4 paragrafu 1 u 4 ta' reglamenti tal-Parlament qed nieħdu in konsiderazzjoni li s-Sinjura Kjus ħadet posta f-12 ta' marzu 2014 skont regola 3 ta' 2 tal-paragrafu 3 ta' regola 2 il-kredenzjali ta' ħaġaw verifikati u jekk din eh, u minħabba li affirmat il- il-dokument dan ir-rol tagħha u mhux qed jinterferixxi ma' xogħlijiet oħrajn li Naħtru li s-Sinjura